id-dibattitu li wissaw għamalu u ser nivvotaw fuq daw iktar tard. Nadu għal punti li fuq l-agenda is situazzjoni f'Ġabuti. Is-Sinjor Rivazi. Grazzi. Dak li huwa Dave Ġibuti il-dawn l-aħħar snin hija xi ħaġa ta' tħassib kbiru. Avvenimenti reċenti xejn għet qed moħna moħħna għal dik li reviżjoni tal-Kostituzzjoni raba darba għal elezzjoniet presidenzjali. Fil-fatt il-President Gwelle għamel stat ta' urġenza. Il-press governament tal-pressjoni mm, tal-istampa, kazbir ta' drittijiet tal-bniedem, hija biss li fatt li kolom elezzjoni tista' tgħid li għanda xi xaħta ta' demokrazija. Il-President Gele madux però jemmen fid-demokrazija, fil-fatt mistenijiet Ewropej u dwar meta kienu elezzjonijiet iridu jsiru. U Gele jrid ikun taħt osservazzjoni billi jagħmlu kumitat indipendenti elettorali biex iwaqqaf dan il- spettaklu li qed jagħmlu fl-elezzjonijiet aħna qed ninkwetaw minħabba l-di tal-bażi militari li ser eh, ħatim bena. Is-sitwazzjoni politika ma tantx tajb fiġibuti ma l prezenza esterna pa jafu l-Ġermanja, ċina, l-Ġappun, l-Istati Uniti qegħdin jużawha wkoll bħala bażi militari. Allura jiena nappella mhux biss l-Ewropa li taġiċi imma wkoll tinvolvi ruħa fuq livell militari u uh, li uh, tiddefendi l-interessi tagħha. Ma nistgħux nkomplu għaddejjim din ipokrizija. Grazzi Sur Korao. Grazzi. Ġibuti rappresenta l-eżempju perfett eh, tal-tifijiet tal-regoli tal-Unjoni Ewropea kooperazzjoni għall iżvilupp u rispetta drittijiet tal-bnieden il- azzjoni ta' urġenza l-unika arma li għanda l-Unjoni Ewropea biex titlob illi jkun hemm impenn diplomatiku eh, fuq livell li ġibuti. Nifakar li Ġibuti hija eh, għandha pożizzjoni strateġika ħafna u tiġi kemm il-punent kif ukoll mill-vant. U dan huwa isu dan huwa dak li hemm imprezzabbli. Din eh, tagħmel ħafna Eh, importanti dak li kooperazzjoni għal iżvilupp. Però por problema hi li ħafna pajjiżi barranin ukoll qed jagħmlu kasbir ta' drittijiet tal-bniedem bil-prezenza tagħhom, aħna rridu nħarsu l-prezenza internazzjonali biex nimmonitoraw il-prezenza f'Ġibuti u naraw jekk l-attakki kontra popolazzjoni u r kontra l-umanità. Irridu illi responsabbli jiġu investigati u prosekutati kif suppost kont liġi internazzjonali. Grazzi naħseb illi zammejt mal pastaja. One minute, please. Madam, Madam President, as Somalia continues to battle against... Ek kif is-Somalia da tiġilet kontra l insurgenti kif qed intemmu il-ċelebrazzjoni tal-reġim tal-passat li kien imwera wkoll. Issa, il-President għandu 87% tal-vot popolari u ma naħsibx li ħakun hemm eh, voti eh, riformi taħt il-reġim tiegħu. Aħna rajna l-arrest Ahmed Humed li kelli spiċċa isptar ma' segretarju ġenerali tiegħu f'prozess sparawlhom il-pulizija. Il-massakru f'Bali Ġubu meta nqatlu 37 ruħ l istess jum u hija kol traġedji oħra u hija eh, huwa farret fuq il-dera tal-suppost tal-dik li suppost demokrazija f'Ġibuti. Aħna pal Unjoni Ewropea irridu illi nimplementaw iktar il-qaffas ta' riforma politika li firmajna fil 2015 para punt tluq għal dak il-blu għal t-tip ta' dritti ta' bilan dan il-pajis, il-sur Panzeri. Grazzi, fl-Afrika hemm ħafna sistemi politiċi fejn it-trasmissjoni ta' seta u l-piżijiet pubbliċi u kompetenzi pubbliċi u sar isiru minħabba nepotizmu u e, l-istess Ġibuti. Dan ta' ħafna minn dal il-preżenta ħafna mill-karigi u għoljien l-nis l familja tiegħu. U però ħafna nies jgħixu faqar e, kbir ħafna wkoll rifuġjati Somali, Eritrej eh, li qegħdin jħarbu mis-sitwazzjoni tagħhom stess u mħażmin ħafna dwar it-każwijiet ta' ġittijiet tal-bniedem speċjalment il fatt li trattaw in-nisa bħala inferjuri u anki il-trattament tat-tfal tagħhom il-President Gweller jiġi kondannat għal ksur ta' drittijiet tal-bnidem u kull min japonieħ. Allura huwa wkoll dmir tagħna tal-Komitat Nazzjonali l-Unja Ewropea illi nagħmlu xi ħaġa minnhom qabel għada. Onorevoli Verġa. Grazzi. Skont wasta diplomatiċi u dan għafna pajizi li għandu bazi militari għawnek, Ġibuti huwa suppost anke sostabilità, ma fil verita mux il kas e, Ġibuti għet ju għassal, għet e, jurina li zvillup ekonomiku ma jeżistix hemm ħafna faqar. U din il-rezoluzzjoni ija rivoluzzjoni hija meħtieġa u grazzi li kull min kontribwixxa għal din ir-riżoluzzjoni u dan ir-rapport. Aħna Inna nafux jek minn minn segwa ma minn ma najafx kienem dan l-attak fil-Kvebet kapitali għal daw illi kellhom laqda billi jimorru kontra l-gvern. Fit-8 ta' april kienem il-elezzjonijiet imma kura kważi 80% tal-appoċ għal president U laqas biss l-EU ma rkonoxed id-darba l-irregolaritajiet. U għallura dan ġenna naħsbu hekk id-drittijiet tan-nisa ta' Ġibuti għalbina illi bdew hunger strike, strike tal-ġuħ biex jiprotestaw kontra l-fat li qed kusfaw vittmi tal-ksur tal-drittijiet hija xi ħaġa li ta' min il-kappella liħ aħna ira u għadin dan u pajis stat urġenti u aħna rridu namlu eh, xaħġa mill-aktar fiz. Grazzi, Sina Gabriel, grazzi. Il-subija li għandha l-Unjoni Ewropea ma' Ġibuti hija waħda importanti, speċjalment fil-kuntest reġjonali tal-Qarn tal-Afrika għal promozzjoni tal-paċi, is-sikurtà u ġita kontra l-piraterija u għalhekk il-degradazzjoni tal-klima politika illi tista' potenzjalment tiddistabilizza il-reġun u l-pajjiż tħassibna ħafna Tlet punti l-ewwel net. L-Unjoni Ewropea trid ħeġġeġ l-autoritajiet ta' Ġibuti biex tigarantixxi drittijiet tal-ħarsen tal-bniedem, stat ta' dritt u demokratizzazzjoni inkluż iktar attenzjoni għal dawn l-aspetti fil-qafas tal-programm indikattiv nazzjonali. Tieni ħaġa għal raġunijiet ta' kredibilità ta' din l-Assembleja. Importanti li aħna nifokaw fuq l-elementi l-iktar problematiċi attwali u mhux nintelfu f'ħafna elementi differenti. Ġibuti issa eh, għandu problemi kbar dwar dok li huma għal tan-nisa li huwa importanti li nagħtu kasom ma nistgħux ninsewi prioritajiet għax l-urġenza għal mada eh, ħna rridu kol ikonna approċ fatwali dokumentat dwar l-allegazzjonijiet. Aħna nistaw inwissu li l-ħatiħar illi l-ġustizja titessir imma laqas ma nadrit illi aħna naddu dik l-ġustizja aħna stess. Grazzi. Grazzi, is-sur Nart mhux qiegħed hawnhekk, mela ngħaddu għal gruppi is-sur Poxpixil. Aħna nilqaw l fat li qegħdin għarraba darba ħajkun hemm l-elezzjonijiet hemm l-elezzjonijiet, imma is-sur Gele għarraba darba rebaħ l-elezzjonu. Jina naħseb li ju tortijaw illi għam din traġedja. L-ura tajja pafna li għanna din il-rizoluzzjoni fejn aħna nitolbu għal-verifika ta' dawn l-elezzjonijiet. 87% kien il-vot illi, li intefa għal-president imma u kien qed jiċċelebra r-rebħa tiegħu qabel ma bdew jgħaddu l-voti. Jiġifieri l-komunità internazzjonali trid titlob lil dawn l-azzjonijiet jiġu verifikati għal darba oħra. U aħna rridu nitolbu lill president lokali biex isolvi l-problemi ta' dan il-pajjiż iż-żgħir faqar estrem, l-istatus tan-nisa fis-soċjetà, ir-repressjoni kontra l-oppożizzjoni, l-impossibilità tan-nisa lokali li jkunu emanċipati, għalhekk jiena nappoġġjaw din riżoluzzjoni. Uh, Mr. Nart, would you like to take the floor now, please? Thank you. Muchas gracias, signora Presidente. Grazzi, President. Ġeneralment minn dan il-Parlament noħorġu bistqarrijiet u dikjerazzjonijiet u nikkundannaw affarijiet ġarmed b'mod retoriku dwar il-ksur ta' drittijiet tal-bniedem f'ħafna postijiet madwar id-dinja. Il-Ġibuti, apparti li huwa pajjiż fejn il-normali li kunem ksur ta' drittijiet tal-bniedem, mid-dera hemmhekk hemm preżenza militari Ewropea illi tikkontribwixxi għal budget tal-gvern tal-Ġibuti u Aħna hemm ukoll l-operazzjoni Gatalanta illi qed biex eh, nipproteġu il-dritti tal-mida. Missa importanti li mill-kliem ngħaddu għal-fatti. Eh, nirrispettaw il fsejim ta' Kotonu u eh, naraw li kuna nihdu miżuri kontra il-gvern mhux demokratiku tal-Ġibuti. Madam Arina. Signora Arina, grazie. Jiena ħan nitkellem biss fuq in-nisa. In-nisa illi jiena kelli okkażjoni li nitaqa' magħhom kienu kienu vittma ta' stupru illi sar mill-armata ta' Ġibuti. Eh, dawn in-nisa jitolbu għal dritt li kullhom aċċess ġustizzja, ġustizzja indipendenti. Il-kollega tiegħi wkoll kien hemmhekk u veru raġun importanti fl-Afrika u mm, però ma nistawx nħallu għam illi jamlu li jridu b'nisa u n-nies kollha aktar vulnerabbli. Eh, dak għatantu dritt tad-dinjetà tal-libertà tal-kelma u li sempliċiment li jgħixu. Grazzi. Thank you, Mr. Kelly. Eh, eh, Ferrar, Grazzi. Dejjem l-istess storja sfortunatament dejjem naraw l-istess ħaġa kif pajjiżi simili. E, Xaħat jitla fil-poter para president jaġobba mix-xogħol ibidlu l-liġijiet, e, jużaw l-armata biex jikkontrollaw ir-reġim. Jittasaw l-oppożizzjoni, ma ma jippermetux jkun hemm drittijiet tan-nisa u nisa oħrajn e, dawn huma affarijiet diġà ġibuti wkoll ek kif il-President Goela tela, tela fl-1999 u għadu għem. Aħna fl-Unjoni Ewropea qed nagħtu 105 miljun euro għal dan il-pajjiż bħala għajnuna. Aħna rridu nirrevedu dan u rridu waqfu dan sakemm naraw illi għalmenu hemm elezzjonijiet ġusti fil-pajjiż. Għantem. Mr. Wiedenholzer, please. Danke, Frau Präsidentin. Die Republik Ġibuti liegt in einer. Grazie. il ta' Ġibuti hija huwa reġuni li huwa milqud kriżi u dak li qed jiġri fil-qarn tal-Afrika għandu impatt eh, dirett fuq eh, dal-pajjiż, it-terrorizmu naqas ta' strutturi tal-istat, il-faqar. Dan kollu jwassal għal flussi migratorji mbagħad eh, fuq skala enormi. Ġibuti huwa żgħir. U tista' tkun pajjiż ta' stabilità jkun mudell għar-reġun. L-Ewropa tappoġġa il-pajjiż u dan huwa importanti. Imma dawn iżviluppi huma għajn ta' tħassib serju fuq drittijiet tal-bnedem u l-elezzjonijiet u libertà tal-istampa dawn huma kollha fatturi li jridu nmaqdruhom u jiena nemmen illi ma jidux nitkellmu biss dwar dak li qed jiġi f'pajjiżi oħrajn, aħna rridu niġdu ċertu konsekwenzi. Grazzi nandu għal kanċ tiegħi u nadu għas Polċek. Grazzi tassew ċer palma kena fil kastal tal-Gambia u Ġibuti u neċessarju li aħna niprotestaw kontra dawn il-ksur ta' drittijiet tal-bnidem. Iżda irridu nżidu li l president Attuali. kompla mill-president qabel li kien ilu 20 sena forsi tradizzjoni politika f'dal pajjiż. Imma ir-rwol tagħna bħala l-Unjoni Ewropea mhijiex li tappoġġa din it-tradizzjoni għajna qbel ma' Sur Kelly, ek palma għal kas tal-Gambja, aħna għanna nħarsu lejn lajnuna li zvilup li natu dan il-pajis. Iżda naħseb illi l-105 miljon edin natu huwa għazzejed. U fil-kondizjonijiet attuali, meta il-pajis ma jistax jilqa il-rekwiziti bażiċi drittijiet tal-bniedem billi jużaw iġrida kontra il-faqar, mela irridu nevalwaw dan l-approċċ Grazzi Sur Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, το Τζιμπουτί παρά το γεγονός... Grazzi. Minkejja l-popolazzjoni żgħira li għandu il-Ġibuti minkejja daqs zaħir tiegħu u l-fatt li m'għandux risorsi. dan il pajis xorta waħda huwa ta' importanza strateġika. Hemm livell oli ta' għad u ħaft u laqa ħafna refuġati minn pajjiżi oħra. Eh, l-oppożizzjoni eh, edha taħt oppressjoni tant li kienem ħafna nies li tilfu ħajjithom. hemm dubji dwar l-elezzjonijiet jekk kienux ġusti, wara kien hemm ċertu rvellijiet u hemm min miet taħt ċirkostanzi suspettużi u anke allegazzjonijiet ta' tortura. Il-nisa spiss ikunu suġġetti għal violenza u l-Unjoni Ewropea għandha tagħmel dak kollu li tista' biex twaqqaf l-abbuż ta' drittijiet tal-bniedem f'dan il-pajjiż. Il-Ġibuti għandu ċertu ftehimiet mal-Unjoni Ewropea l-Ordanja tina ċertu marġinalazzjoni. L-Onorevoli Limis. Grazie, Sur President. Fl-istat sar ta' Ġibuti, illum il-ġurnata l-President installa dittatura bazata fuq violenzi, nepotizmu, korruzzjoni. L-elezzjonijiet illum il-ġurnata huma farsa bejn repressjonijiet, intimidazzjoni, arresti, eh, personi sparixxu, torturi, violenzi ta' kull form Eh, forma. Franza, Ċina, Ġappun huma fost dawk li indunaw ta' ġeostrateġika tal-pajis u għandhom bażi militari, ma' situazzjoni hija aktar eh, serja meta nikkonsidraw ir-rifuġati mill-Jemen u Somalia f'kuntest li qed jiddeterjora dan huwa biżejjed ġbir nagħlqu għajnejna le ma nix nagħlqu għajnejna u jekk dan ir-riżoluzzjoni ir-riżoluzzjoni hija passi l qudiem importanti nixtieq nfakru il-qorti eh, tal-kriminalità internazzjonali għandha tinvestiga u il-ftejn ta' kotun irrid jiġi applikat u il-105 miljun euro irridu jiqfu għaliex ma nistawx nejnu reġim li qed jakkes b'dan il-mod il-popolazzjoni tiegħu. Il-popolazzjoni ta' Ġibuti ma tistax tkun ġustifikazzjoni għal eh, silenzju tagħna, grazzi. Thank you. Mr. Bonanno. L'onorevole Bonanno. Grazie, signor. Grazie. Jina jidir li għal darboħra aħna mhux qegħdin nittrattaw il-qofol tal-kwistjoni. Aħna qed nitkellmu fuq il-dittaturi, disgrazzi, noqs ta' demokrazija, ma insomma Libja fil-Libja konna qabel aħjar meta kien hemm Gaddafi jew issa. Ovvja ma dawk kelli min għandu l-flus, il-Ġappun, iċ-Ċina, ħaj sfruttaw il-sitwazzjoni, ma riżultat aħħar x'inhu? Il-riżultat aħħar ta' sitwazzjoni hu illi aħjarek Il-rebija arbija kienet xaħġa kienet ċuċċata, kienet eh, ċajta. Kienu bużullotti biss, għaliex fil-verità demokrazija f'Afrika afrika ma taħdimx. And that completes Catch the Eye, colleagues, unless there are others that I've... Il-kaġ di għajmuna mela l-ispiċawa għawek sa' kem ma kienxem xie kelima oħra. Le, anzi, Iva, hemm kollega illi xsaq jittervjeni? Jek jaġbok. Grazie, Presidente. Grazzi, Signora President. Mela b'din dan il-vot, saħna qed nesprimu t-ħassib tagħna għal eh, sigurtà ta' dawk li qegħdin jaħarbu mill-gwerra jew il-ġuħ kull sena jgħaddi minn Ġibuti biex jipprova jasal peninsula Arbija u jirriskja ħajtu eh, fil arti jew fil-bahar hemm bżonn servizzi demokratiċi aħna rridu l-gvern ta' Ġibuti garantixxi sigurtà ta' min qed jaħrab u jwassal dim il-ġustizzja dawk it-traffikanti tal-mewt li eh, eluf ta' persuni disprati jindirizzaw lilhom u daw bnew eh, għamlu għamlu ġi tagħhom minn fuqhom ħafna drabi l-mwiet fil-Mediterran jiġer fil-sifis fil-silenzju, fil naħa tan-nofsinhar li l-Golf ta' Aden. Hemm bżonn li inkisru in-networks kriminali, nwaqfu traffikar tal-bnedmin u niġġieldu wkoll ir-racket ta' sfruttament lokali li huwa faċli li l-immigranti jispiċċaw vittmi tagħhom. Grazzi. Thank you. Commissioner Jourova. Il-Kommissarju Jourova. Membri tal-Parlament, l-Unjoni Ewropea u l-Ġibuti għandhom relazzjoni antika u l-Ġibuti għadu imsieħeb importanti għalina. Għana għet nappoġġaw inizjattivi u għet nkomplu niprovdu eh, truppi tana għal-Unjoni Afrikana, għal-missjoni tal-Unjoni Afrikana fis somalia li importanti fi ġlida kontra x-xabab u sabiex nassiguraw li kunem proċess politiku fis somalia l-izvilupp politiku ekonomiku fil-ġibuti iħassibna attivista drittijiet tal-bniedem u l-opponenti tagħhom spiss eh, ikunu attakkati u hemm ħafna limitazzjonijiet politiċi, speċjalment kien hemm eh, qabel l-elezzjoni tal-8 ta' April. Waqt il-perjodu ta' qabel l-elezzjoni membri tal-appożizzjoni u dawk li appoġġawhom ġew arrestati u tafaw il-ħabs bla ebda raġuni. L-Unjoni Ewropea segwit dawn il-każijiet b'ħafna tħassib fuq eh, livelli differenti. Fil-21 ta' Diċembru tal-2015 il-Pulizija ferxet eh, ċerimonja religjuża, provat tellef ċerimonja religjuża li kien hemm u intużat forza min-naħa tal-pulizija li waslet għal numru ta' imwiet. L-Unjoni Ewropea dak il-ħabta ħarġet stqarrija u talbet eh, li hemm kjarifika dwar xġara f'dan l-avveniment u talbet illi min huwa responsabbli jiġi ikkastigat. L-Unjoni Ewropea tikkundanna dawn azzjonijiet violenti. Aħna nqisu illi hemm bżonn eh, evalwazzjoni eh, ta' dak illi ġara u għalhekk aħna nilqaw Eh, laqa li ħajkun hemm tal-UNHCR f'Ġibuti din il-ġimgħa u nittamaw li permezz ta' din il-laqa eh, jiġu ċarati l-affarijiet. Dwar l-elezzjoni presidenzjali attwali, il-rilax eh, ta' ċifri uffiċjali mill- polling stations kienu kieku jżidu trasparenza u kredibilità tal-proċess L-Unjoni Ewropea iżda il-nota illi il-dialogu dwar l-implementazzjoni dwar eh, riformi istituzzjonali li kien konkluż mill-gvern bejn il-gvern tal-Ġibuti u l-koalizzjoni tal-partiti tal-oppożizzjoni fl-2014 dan id-dialogu waqa fis-sena l-oħra. Din hija opportunità mitlufa sabiex jinbeda proċess ta' demokratizzazzjoni fil-Ġibuti. Id-demokratizzazzjoni u Iżjed rispetta drittijiet tal-bniedem huma meħtieġa sabiex nassiguraw li kunem stabilta interna fil-ġibuti f'reġjun li huwa markat mill-konflittu mill-faqar. Għalhekk l-Unjoni Ewropea se tkompli tħeġġeġ il-forzi politiki kollha tal-Ġibuti sabiex jerġgħu jibdew dialogu politiku Bittama illi ikunem riformi politiċi għat titjib tal-governanza u biex bekk jintemmu anka it tintemm it-tensjoni illi kienem f'dan il-pajis son laħħar snin. Dwar il-mistoqsija ta' Sinjura Arena, ġifiri xinija l-pozizjoni tal-Unjoni Ewropea dwar in-nisa fil-ġibuti illi għamlu strajk tal-ġuħ sabiex ehm, jissimbolizzaw l-attakki li kienem mill-armata tal-ġibuti. Jena hilkom moħkom il-Unjoni Ewropea segwid din il-kustjoni mill-viċin ħafna. L-Unjoni Ewropea Eh, taħseb rendi kunem investigazzjoni sabiex eh, tistabilixxi min huma nies responsabbli daw u għoddim il-ġustizzja. L-Unjoni Ewropea hija lesta illi taħdem flimkien mal-partit interessati kollha sabiex it-tejjeb il-sitwazzjoni ta' drittijiet tan-nida f'dan il-pajjiż. Grazzi. Grazzi Kommissarju, eh, ġivejna sitt mozzjoni ta' rizoluzzjoni. Issa nalqu dan id-dibattitu u l-votazzjoni se tkun dal-waqt. Ser nissospendi s-seduta għal ftit tal-minuti qabel ma nibdew votazzjoni. Grazzi.